test jitressa għal vot un bat dan it-test jistaw sibuħu kol fuq sejan sejans direkt. Erba, nar l-erba, skont artiklu 74 jiena u il-presidenti l-oħra firmajna 22 bicċa leġizlazzjoni f'konformità ma' regoli tagħna. It-titli se jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Sinjuri, nixtieq